Eżis kollegi, qabel ma nibdew bil-votazzjoni, nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Bramburn. Uh, thank you, Madam President. Grazzi, President. Jena nispera li tistaw tisimawni f'dan l-istorbju li hawn. Signor President, tista' tgħidli meta se tittieħed azzjoni f'din il-Kamra biex il-membri ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jmorru bejn il-Kamra u l-uffiċċji tagħhom u joqogħdu jintalbu mill-lobbyist, assistenti, eccetera, u jagħtuna biċċetta kajtu informazzjoni qabel ma nkunu ser nidħlu hawnhekk din il-kamra biex nivvutaw għax din isa eh, xi università b'ħafna studenti iktar milli ehm, Parlament Ewropew. Grazzi. Grazie, on Grazie, onorevoli Bradburn, għal dak is-suġġeriment. Aħna Eh, se naddu talba tiegħek lill kwesturi sabiex jieħdu l-azzjoni meħtieġa. Qabel ma naddu għal votazzjoni għandi xi informazzjoni x'natikom. L-ewwel net ngħidilkom li l-kumitat kompetenti bat eh, emenda l-test approvat mill-Parlament Ewropew fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li jiffissa kondizzjonijiet armonizzati għal prodotti tal-kostruzzjoni skont il-regolament l-emenda issa hija approvata sakemm eh, minnaw sa 48 sija oħra ma jkunx hemm eh, talba kontra il-rettifika t-istab fuq il-sit Seance on Direct. Komunikazzjoni oħra skont l-artiklu 211 paragrafu 3 tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali jipproponi l-interpretazzjoni li ġejja tal-artiklu 56 u 50, interpretazzjoni tal-artiklu 56 wara li reġant lura lil komitat fuq abbażi tal-artiklu 56 dan il-paragrafu 3 il-komitat kompetenti qabel ma jiddeċidi fuq il-proċedura irrid jagħti l-possibilità lill kummissjoni biex tagħmel għażliet skont l-emendi li huma fil-kompetenza tagħha biss mod partikolari l-għażla ta' emendi li jridu jiġu eh, eh, proposti lill-Parlament dana skont il-tieni paragrafu tal-paragrafu tlieta jridu jsiru oralment jew bil-miktub. Bil U dana biex jagħti il-possibilità l parlament biex jara meta jkun l-aħjar biex issir il-proċedura in kwestjoni l-interpretazzjoni tal-artiklu 50 id-deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti biex tapplika l-proċedura bil-komitati assoċjati tapplika bil-fażijiet kollha tal-proċedura in kwestjoni drittijiet ma l istatus tal-Komissjoni kompetenti u ma imħadma mill kumitat kompetenti f'dan ir-rigward. Għadħad din ta' dawn id-drittijiet, din tal-aħħar trid rispetta l-prerogativi tal-Kumitat Assoċjat mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni lejali skont dak li huwa kalendarju biex tara li ma emendi qed jiġu ppreżentati fl-awla eh, u dejjem fil-kompetenza esklusiva ta' ħafkas li l-Kumitat kompetenti ma tarafx il-prerogativi tal-Kumitat Assoċjat assoċjat allura deċiżjonijiet adottati minn dik tal-ewwel jibqgħu validi. Imma l-Kummissjoni assoċjata tista' tippreżenta direttament l-emendi dejjem fil-limiti tal-kompetenzi esklusivi tagħha. Din l-interpretazzjoni meqjusa bħala adottata jekk ma tiġix ippreżentata xi eh, oppożizzjoni sakemm jibda tibda seduta għada l-erba 16 ta' frar. Jekk ma jkunx hemm oppożizzjoni għal din l-interpretazzjoni, ir-rapport Mathieu jitneħħa sħiħa mill-aġenda ta' din is-seduta. Diamo ora Issa nibdew bil-votazzjoni. L-aġenda issa tajt li għanna nivvetaw skont eh, proċedura semplifikata fuq il-rapport ġoli fuq il- l-emenda tal-ftejim bejn il-Komunità Ewropea u l-Afrika tisfel dwar il-kummerċ, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġi approvat. Issa nivvotaw fuq eh, bl-istess proċedura il-rapport tal-Onorevoli Koppa bejn ftejimiet tal-Unjoni Ewropea mal iżlanda Liechtenstein u Norveġa. Dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Sur Ard jitkellem. Apologies, my voting machine. Eh, skużani imma il-magna tal-vot tiegħi miex qed taħdem hekk jogħġbok ibadli ibadli technician. L-Onorevoli Kofferati jiena koll għandi l-istess problema il-magna tal-vot tiegħi miex taħdem, is-servizzi se jieħdu nota ta' dak li qed tajdunna. Issa nivvota